hija importanti għaliex ħanajdu iva l-darboħra sabiex nibbilanċaw is-setat tal-istituzzjonijiet tagħna. Hija l-bidu t tal-inizjattiva ta' ċittadini taħt il-proċedura leġislativa li jammirata sabiex tipprovdi ċittadini l-inizjattiva politika fuq livell indaqs li l-Kunsil tal-Ministri u l-Parlament Ewropew diġà igawdu minnu. Miljun firma huma meħtieġa jiġifieri 0.2% ta' ċittadini tagħna sabiex il-Parlament Ewropew ikun jista' jaġixxi f'kwistjonijiet li jitrattaw l-affarijiet ta' ċittadini stess iktar qribhom. U għalhekk ħan nistabilixxi rabta diretta bejn iċ-ċittadini Ewropej u l-istituzzjonijiet Ewropej u nkunu nistgħu nqarbu għam iktar lejn l-istituzzjonijiet lejna stess fiħda l-Unjoni Ewropea. Il-Parlament u l-Kunsill ħadmu ħafna sabiex ikun hemm l-adozzjoni għal din l-inizjattiva ta' ċittadini fl-ewwel qarja. Lek nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li kontribwixxew għal-suċċess għas-suċċess l-presidenzi differenti u b'mod partikolari il-presidenzi Belġana u l-Ungariża, il-membri ta' din il-Kamra u anke l-Kummissarji, speċjalment il-Presidenti tal-Kumitati Afko Peti, Carlo Casini u Erminja Mazzoni. Nitlobkom tiġu hawnhekk biex tkunu tistgħu tiffirmaw. L-erba' rapporter, Sur Massur, il sinjura Gurmaj, Diana Wallace u Gerald Hefner. Nittama le prezenti u nkun nistgħu nagħmlu l-proċedura ta' firmar flimkien. Kif ukoll il-membri kollha li kienu involuti bħala pereżempju shadow rapporters Tistgħu tkunu gburin għax-xogħol li għamiltu fi semi ċittadini tagħna. U issa il-Kunsill flimkien mal-Kunsill ħaniffirmaw din il-biċċa leġiżlazzjoni iżda qabel nixtieq nistaqsi il-mistednin tagħna li ħajkunu preżenti magħna f'din is-sitxur li ġejjin lill-Ministru Martoni biex jgħid kentejn hawnhekk. Honorable members, ladies and gentlemen. Membri onorevoli, signori. Dan il-moment solenni u uniku jiena niftakar żmien bikri tal-Konvenzjoni Ewropea meta aħna konna niddiskutu dak li kien imsejjaħ id-deficit demokratiku tal-proċess ta' integrazzjoni Ewropea biex bekk ikun eliminat darba dejjem inkella naqqas. u kien hemm mira komuni li l-koll naqsmu u dak kien li nsaħħu il-ħidma demokratika tal-Unjoni Ewropea. Mod biex dan il għanna naksbuħ issa li huwa li nħadnu l-sem ta' ċittadini Ewropej biex indaħluhom fil-ħajja demokratika tal-Unjoni Ewropea. U dak huwa l-mod kif u għala ħajkun hemm id-dritt tal-inizjattiva ta' ċittadini għalhekk inkludejnija fil-trattat u issa ċittadini jistgħu jitkellmu mal-Kummissjoni Ewropea b'mod dirett u jistidnuha tissottometti proposta għal qatt legali tal-Unjoni Ewropea. Jiena nemmen bisħiħ li din hija ġebla ta' xewka lejn tri biex ikun hemm aktar demokrazija fih dan l-Unjoni Ewropea u hija l-ewwel element ta' demokrazija diretta. Tistabilixxi kuntatt dirett u dialogu bejn l-istituzzjonijiet u ċ-ċittadini tħeġġeġ il-dialogu dirett transkonfinali u anke l-kooperazzjoni. Barra minn hekk tħeġġeġ sens ta' appartenenza. L-Ewropa mhumiex huma iżda umma aħna. Europa li tiżviluppa kif aħna nsawruha, aħna stess, il-koll flimkien. Iva, il-motto tagħna huwa Ewropa b'saħħitha Eh, b'aspett uman u dan jiddependi fuqna l-koll. U biex niksbu dawn l-anijiet u sabiex nimplementaw it-trattat hemm bżonn ta' regoli ċari, sempliċi, ta' regoli ta' proċedura li kellhom jiġu stabiliti. U dan issa ksibnieh u dan għamennieh u dan kien riżultat tal-kooperazzjoni tajba ħafna bejn l-istituzzjonijiet kollha, il-Kummissjoni Ewropea, il-Kunsill u l-ewwel u qabel kollox il-Parlament Ewropew. Nixtieq nirringrazzja mod speċjali l Sur Sefcovic fisem il-Kummissjoni Ewropea. Nixtieq nirringrazzja mod partikolari wkoll l-presidenzi Spanjoli u Belġani u l-membri kollha ta' trio u mod partikolari nixtieq nirringrazzja wkoll nfaħħar lill-Parlament Ewropew lil daw kollha li kienu involuti f'dan il-proċess li kien tant importanti lill president tal-kumitati u anke il-rapporters Alenna Massur, Rita Gurmaj, Diana Wallis, Gerald Hefner u l-membri kollha l-oħra li ħadu sem dan ix-xogħol tant importanti. Din hija dimostrazzjoni tal-kooperazzjoni eċċellenti u l-ftehim eċċellenti mhux biss bejn l-istituzzjonijiet Ewropej iżda wkoll fost il-familji politiċi u gruppi politiċi kollha. U għalhekk nittama li din il-kooperazzjoni u dan il-ftejim issa ikun ta' modell għal-ġejjeni kemm għall-istituzzjonijiet kif ukoll għall-gruppi politiċi. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna, Jinti President. Issa ħanifirmaw l-att legali.